kunaw eh, minna prezenti. Grazzi, Signora Veġġa. Nassumi illi il-gruppi l-oħra wkoll li jaqblu miegħek ħaj rikonx dak li għad issa il-minuti ħajkunu fil-sessjoni li jmiss u mozzjoni ta' rizoluzzjoni li ġew adottati ħaj jintbatu